So, once Mr. Rosati is here, we start. La darba sur Rosati ta unnek mana nibdew bil-prezentazzjoni tal-abbozz ta' semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika l-implementazzjoni tal-prioritajiet 2015. Grazzi ħafna, President. Uh, skużani, maħsibx li sen kontart għalix eh, skont l-iskeda li għandijina dan il-punt kellna nibdeħ fid-disa u kwart. Iva, għandek raġun imma jiena ma realizzajċ li l-ewel punti li kena fuq l-agenda ħadu bistit sekondi mux eh, minuti. Il-rapport eh, jirreferi għal dan il-round ta' semestru Ewropew għal 2015 huwa bbażat fuq bassa dokumenti tal-Kommissjoni u tal-Kunsill l-ewwel u probabbilment l-iktar wieħed importanti hija rakkomandazzjoni tal kummissjoni lil Kunsell dak li aħna ninsejħulhom ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż għal 2015 imma wkoll bbażajnihom fuq dokumenti oħrajn, rapporti li fassaltina stess, Eh, li referu għall istħarri annwali ta' tkabbira l-2015 u l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-flessibilità fl-interpretazzjoni tal-pat tal-tkabbir u stabilità. Il-rapport huwa maqsum ferba partijiet. Fl-ewwel parti aħna naqblu mal-Kummissjoni dwar il- il-situazzjoni li edha fija l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari id żona euro et naraw illi ftit ftit et jerġa jibda xi ftit kabbir alla volja għadu fraġli ħafna imma skont il-previżjonijiet tal kummissjoni għar-rebbija il-tkabbir se jissaħħaħ is-sena d-dieħla l-iktar minn 2% fil-mija fl-Unjoni Ewropea u 2.1% fiż-żona euro dan huwa żvilupp pożittiv ħafna għaliex uh, probabbilment eh, dana eh, ifisser li ż-żona euro set lura għal dak li kien maqbul fil-patta l-istabilità u tkabbir um, aħna Eh, appoġġajna wkoll approċċ il-ġdid li adottat il-Kummissjoni meta faslet il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Dan l-approċċ ikkonsisti fil-fokar fuq il-prioritajiet li huma l-iktar importanti u l-sfidi illi jeżistu. U din hija mm, bidla importanti peress li bekk l-istati membri kunu jistaw jikkonċentraw fuq il-prioritajiet l-aktar importanti. Fl-istess ħin, eh, aħna imħasbin dwar il- livell ta' impenn illi wrew l-istati membri fir rigward tal twetti tal-rakkomandazzjonijiet li qed isirulhom l-impenn għadu nieqes ħafna hemm min Eh, miex jaħjar minn oħrajn, hemm dawk li qegħdin jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet li sarulhom fil-waqt li hemm oħrajn illi għadhom lura ħafna. ċertu mod aħna dana naraħ para nuqqas fis-sistema kollha kemmi ta' governanza ekonomika u naħsbu illi għanna noħorġu b'miżuri Eh, sabiex il-dawn il-rekomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ikunu iktar vinkolanti. It-tieni parti tar-rapport titkellem dwar l-sfidi li qed tiffaċċa żona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u eh, hawnhekk eh, aħna naqblu mal-Kummissjoni fl-evalwazzjoni li għamlet i naraw li għatem rati oljien wis ta' għat f'ħafna mill-istati membri għalla volja il-situazzjoni miex l-istess kullimkien. ħadna nota u kontenti li rajna illi daħal fis il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, sodisfatti u koll illi inqas stati membri li huma koperti mill-proċeduri għad deficit eċċessiv imma dawk illi għadhom eh, għaddejjin b'din il-proċedura għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jikkonsolidaw u jsaħħu il-pożizzjonijiet fiskali tagħhom. Ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż juruna illi hemm ħafna bilanċi makroekonomiċi f'ħafna pajjiżi. U dana għandu jgħin lill-istati membri biex ittejbu il-politiki nazzjonali tagħhom sabiex jindirizzaw dawn l izbilanċi Palma għad taħna naqblu mal-approċ il-ġdid li ħadet il-Kommissjoni li ehm, fejn permezz tiegħu i iffokat il-prioritajiet fuq dawk il-prioritajiet li huma l-iktar importanti imma anki ħaffet il-pass u dana nistgħu narah mill- mod kif ġew eh, prezentati dawn ir-rakkomandazzjonijiet tliet xhur qabel tliet xhur qabel is-semestru Ewropew. Aħna nasbu li din kienet eh, ideja tajba għal bekk l-Istati membri kollhom iktar ħin biex jifmu u jassorbu dawn ir-rakkomandazzjonijiet jinvolvu eh, partijiet interessati fuq livell nazzjonali fil-ħidma tagħhom u għalhekk imbagħad ikunu jistgħu jimplementawhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet b'mod aktar effettiv. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż tal-2015 huma organizzati madwar erba' prioritajiet. Il-ħtieġa illi naċċelleraw l-investiment u bejn eh, fis-CSRs u dokumenti oħrajn tal-Kommissjoni hemm eh, sensiela ta' rakkomandazzjonijiet dwar dan b'mod partikolari kif nistaw natu aċċess aħjar għal finanzjament għal kumpaniji żgħar u medji biex wieħed jagħti spinta lill investiment madwar l-Unjoni Ewropea. It-tieni priorità huwa lan illi intejbu u nsaħħu l-ambjent tan-negozju li huwa il-vettura ewlenija sabiex intejbu saħħu l-investiment madwar l-Unjoni għalek aħna fil-rapport tagħna nisħu fuq l-importanza tal-regolamentazzjoni tan-negozju soda dana u importanti anki biex il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku jirnexxi it-tielet priorità li hija priorità li nsibuha kull darba huwa l-enfasi fuq il-ħtieġa illi jitkomplew ir-riformi strutturali b'mod partikolari fis-swieq tal-prodotti u s-servizzi sabiex l-ekonomija tal-Unjoni issir iktar kompetittiva. Wieħed mis-suġġetti l-iktar importanti f'dan il-kontest huwa l-enfasi fuq it-twaqqif u l-kompletar tas-suq diġitali waħdini Umbat il-priorità il li mis i umma il-politika eh, dwar l-impiegi għal-impiegi aħjar, impiegi li offru salari jola. imma li jistaw kol jiżguraw li s-sitwazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea titjib l-aħħar parti tar-rapport mbagħad tinkludi sensiela ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni. Kifat qabel aħna nistednu lill-Istati membri li għadhom għaddejjin mill-proċeduri ta' deficit eċċessiv biex ħaffu l-pass sabiex il-finanzi pubbliċi tagħhom ikunu konformi mar-regoli aħna sħaqna fuq ir-rwol ta' swieq ta' xogħol flessibbli fil-ġlieda kontra il-qat mod partikolari fost iż żazax u dawk il jurhom qiegħda għal tul twil ta' żmien. Umbat illi il-CSOs jittieħdu bis-serjetà għaliex dan din fija strutturali ta' dan l-istrument li il-fat li l-istati membri mux dejjem jahduwan bis-serjetà CSRs u ma jimplementawhomx. Għalhekk hemm bżonn ta' iktar involviment min naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna tennejna l-istedina l-Kummissjoni biex tkompli eh, eh, t-semplifika il-semestru Ewropew għaliex forsi għatem wis dokumenti illi nħarġu fl ewwel sitxur tas sena u bekk poġġew pis addizzjonali fuq l-istati membri dawn ir-rapporti li jridu jibatu l-pajjiżi, dawn rapporti fuq konverġenza, fuq stabilità u il-programmi il annwali u kol dawn kollha jridu jitħejjew fi żmien tlieta jew erba' xhur u eh, huwa diffiċli illi ma jkunx hemm inkonsistenzi bejnietom għalhekk hemm bżonn li l-proċedura kollha kemmi tiġi issemplifikata. Nitolbu għat ta' djun fl-istati membri kemm djun pubbliċi kif ukoll privati għaliex dawn huma xkiel għad kabbir. U fl-aħħar net, naqblu ma għat ta' rakkomandazzjonijiet li tresqu saru fil-rapport minn ħames presidenti. Nasbu li dan huwa dokument tajjeb importanti li jiftaħ diskussjoni fuq il-bidliet strutturali fis-sistema ta' governanza ekonomika fl-Ewropa. Mela naħseb illi minna ħati dak kollu li kelli xinajt issa Nistenna li nisma il-kommenti tal-kollegi u mis-shadow rapporters ta' gruppi politiċi oħrajn. U eh, lest li kollu kol diskussjonijiet maħħom biex inħejju la abbozz finali. Grazzi ħafna sur Rosati. Issa nagħti il-mikrofonu li shadow rapporters u nibdew mill-grupp tas soċjalisti is-Sur Sam. Thank, thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President. Nibda billi nifraħ l sur Rosati għal rapport ċar u li huwa fokat tajjeb u, u propju imur mill-ewwel fis-sot. Madana kollu ir-rapport forsi qabeż ċerti punti illi ħafna minna hawnhekk inħossu li huma pjuttost importanti. Aħna nqisu is-CSRs bħala odda importanti ħafna biex niżguraw illi l-miri tal-istabilità tkabbir jintlaħqu fl-Unjoni kollha kemm dawn jitfasslu wara valwazzjoni tal-prestazzjoni ekonomika f'kull wieħed mill-istati membri imma is-CSAs u l-mod kif jitfasslu hemm bżonn li jiġu evalwati b'mod kritiku ma għodda illi qegħdin jintużaw minn flok strutturi iktar organiċi li jistaw jintużaw, imma l-agenti li jamlu ir-rakkomandazzjonijiet mhux dejjem huma iknu infallibli u xek. Huma wkoll jistaw jamlu żbalji. Per eżempju, jidru illi jaħsbu illi riformi strutturali għandhom impatt mekkaniku automatiku fuq l impiegi u tkabbir sabiex jekk kull pajjiż jirriforma s-suq ta' xogħol tiegħu fl-istess ħin idħul mill impiegi addizzjonali jgħaddi minn stat membru għall ieħor alternattivi politiċi oħrajn jistaw ikunu iktar effettivi fl-istabilizzar tal-ekonomiji biex jiġġeneraw it-kabbir, għallek irridu naraw kemm kienu effettivi CSRs fl-modi u bżonn ukoll illi namlu l-evalwazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet fl-aħħar sena jiena kont smajt kritika fuq il- il-meta joħorġu, il-sekwenza u n nuqqasa sensitivita eh, soċ-ekonomika marbuta ma' dawn is-CSOs li hija kritika ġustifikata. Ħafna minn dawn il csos ukoll japplikaw kriterji riġidi li ma jqisux il-kontest reġjonali u laqqas l-interkonnessjonijiet u dan iwassal għal problema importanti oħra Alla volja aħna nishtiqu illi konna konverġenza ekonomika sħiħa fl-Unjoni xorta naraw illi hemm nuqqas ta' qafas solidu u laqas ma qed jirnexxielna illi uh, in, in, eh, nindirizzawhom id-diverġenzi li jeżistu. Aħna ma rridux l-Unjoni Ekonomika u Monetarja issir Unjoni ta' trasferimenti, imma diġa qegħdin fija għaliex ir-regoli jagħmlu ġid lil ċerti ekonomiji li jinsertaw li huma l-iktar f'saħħithom. Għalhekk qegħdin jgħaddu ċerti riżorsi minn reġuna l ieħor permezz tal-kummerċ u flussi finanzjarji Is-CSRs ma jistawx ikunu l-odda, l-unika odda li aħna nużaw biex nindirizzaw il-problema u rridu nifmu għadin dak li rajna mill tallimna mill-Greċja naraw li hemm teddidiet oħrajn illi qegħdin jistennewna f'pajjiżi oħrajn irridu nindirizzaw dawn il-problemi għaliex inkella l-implementazzjoni effettiva ta' CSRs se tibqa' dajfa.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 Jiena naħseb illi dan la bozza rapport miexi fid direzzjoni tajba u għannom tal-grupp naħseb illi nista nappoġġa l-bicċa kbira ta' dispożizzjonijiet li fih. Issa nixtieq nagħmel xi ftit kummenti fil-kuntest ta' dan id-dibattitu li qed ikollna fuq is-semestru Ewropew. Pereżempju, ir-raba punt fil-labbozz tar-rapport. Aħna naqblu mar-rapporter fil-rigwar tal-importanza tal-implementazzjoni ta' CSRs. dana kollu, jiena minix ċerta illi s-CSRs għandhom ikunu vinkolanti, għandhom iħedġu l-istati membri biex iwet u riformi fuq l-skala tal-pajis kollu kemmu taħħom. Veru, mbagħad il-ħames punt dwar iż-żona euro. Jina naħseb illi l-istati membri li jifformaw iż-żona euro huma eterogeni fis-sens illi għandhom l-istess problemi. Jina nifhem ir-rapporter u naħseb illi dan il-punt għal daqstant jissa jittejjeb. Il-punt numru 15 teoretikament jiena naqbel illi il-flessibilità fis swieq tax xogħol għandha xi effetti pożittivi, dana kollu irrit nisħaq li dan il-mezz kultant nabbużaw minnu u e, fis-swieq ta' xogħol naraw li kunem ħafna inkonsistenzi bħala riżultat ta' dan. Mill-banda l-oħra, l-impjegati u koll jistaw jabbużaw minn dawn ir-regoli u dan jimmina il-kompetittività tas swieq tax-xogħol. U l-aħħar kumment tiegħi fuq il-punt numru 7 fejn qed nitkellmu dwar l-EFIS, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku. Naħseb illi għanna bżon nistennew ftit aktar biex naraw il-riżultati illi sejati. Mbagħad għandna namlu evalwazzjoni separata fuqu bħalissa qed nitkellmu dwar il-koordinazzjoni ta' programmi u ta' riformi. Jiena m'għandix kummenti iktar x'namel, ir-rapport joġobni u nixtieq nifraħ lir-rapporter għax-xogħol eċċellenti li għamel. Grazzi. Thank you very much indeed, Mr. Otho, on behalf of the... Grazzi. Nadil kelma li Sur barfi sam lalda. Grazzi President, u tajjeb li qed nerġa' narak wara din il-pawża tas-sajf. Naddu għad-dibattitu ta' semestru Ewropew isu xi deja vu dan, però qabel ma nispjega eżattament x-rid infisser nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal abbozz tar-rapport tiegħu. Naħseb li dan jindirizza is-suġġett eh, kif suppost u jqajjem eh, il-mistoqsijiet u l-kwistjonijiet l-iktar importanti ċiftif ta' titjib u jiena ser nagħmel xi emendi fil rigward ta' dan. Il-koordinazzjoni oħra ta' CSR ma' l-IDP eh, għaliex is-CSRs huma parti mill-prevenzjoni u jisu qed inaqqas it-trasparenza u eh, f'din f'dan il-proċess ġa komplikat u mhux trasparenti. L-enfasi għandha tkun fuq li namlu iktar trasparenza u li tkun tiftija maħjar dan japplika mod partikolari għall-lat preventiv fejn huwa diffiċli ħafna li tifhem x'tip ta' metodoloġiji hemm. Eh, dan għandu jiġi kjerifikat u jkun eh, ippubblikat eh, mod li jiftieħem. Irridu ehm, naraw l-analiżi tal eh, l-analiżi ekonomika tal-Kummissjoni eh, għaliex fuqhom ehm, bbażati deċiżjonijiet dawn għandhom ikunu pubbliċi biex bekk inkunu nistgħu nifhmu eżattament x'hemm wara l-kwinti. Eh, jina xiftit inċert dwar paragrafu 13, dwar xandi naħseb dwar paragrafu 13. Il-rapporteri fisser li l-istabilizzaturi għandu li xol kollu jew hija talba għal politika attiva fiskali. Din isa kotazzjoni mit teorija ġenerali publikata fl-1936 milli xi ħaġa li għandha tkun taħdem fl-2015. Eh, Mur lura dak l-dakjet dwar il deja vu Meta aħna s-sena l-oħra adottajna rapport fuq il-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż, aħna bħala pajjiż eh, ma ġobniex il-track record tal-implementazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri. Naħseb niftakar sew li l-Istati membri implementaw biss 9% ta' CSRs bisħieħ uh, eh, jew inkella progress sostanzjali. Forsi taħsbu li ma jistax imurar minn hekk ma dan ir-rekord naqas għalik inqas minn 7% u dan huwa xi ħaġa baxxa ħafna. Forsi rappresentant tal-Kummissjoni jista' jidilna li dawn iċ-ċifri huma totalment ħażina eh, jekk l forsi l-Kummissjoni tista' tispjegana għalfejn ir-rata ta' implementazzjoni hija daqshekk baxxa mod partikolari dak li huma jixtiequ jagħmlu dwarha. Fi kwalunkwe kas jena ħerqan li naħdem flimkien ma' rapporter għaliex eh, ġeneralment eh, din kienet eh, rapporter dejjem kien jimxi kif suppost u nisper li niksbu riżultat tajb u ċar. Grazzi l sur Carval, issa nadi il-kelma s sinjura Marisa Mattias. Grazzi President. Skużani tal-li wasalt tard, jina ma stajċ insegwi l-ewel prezentazzjoni li ta' il-rapporter imma ah, dwar dan il-rapport. Jina naħseb li minkejja li għana għandi perspettiva differenti jina naqbel ma dak li għalu kelli ma oħrajn ġifiri li għana għedin situazzjoni ta' deja vu. Ah, jekk għana nqablu dan ma ah, rapporti fil-passat dan il-rapport jiffoka fuq l-istess Ehm, riċetti eh, falluti imma jmur pass lilin. Ovvjament dan mhux se risolvi xejn mill-problemi essenzjali ehm, li ġew maħabba semestru Ewropew. Jinsisti li jkun hemm iktar viġilenza fuq dawk il-pajjiżi biex jagħmlu riformi strutturali, jinsisti wkoll li ehm, nagħtu livell ta' awtonomija jekk l-parlamenti nazjonali li mhuwiex kompatibbli rigward demokrazija parlamentari u fattur ġdid dan ir-rapport meta qabel ma' rapporti oħrajn huwa li dan jiftaħ eh, il-bieb għal żieda fil-rati tal-interess li hija fil-fatt xi ħaġa li jiena ma tantx qed nifhem illa niddiskutu dan għal żmien twil. Hawnhekk qed niftħu ehm, bieb perikoluż minħabba il-kriżi li rajna Ah, nista' ngħaddi paragrafu paragrafu dwar dan, mhux se nagħmel da però, però naħseb li hawn ċertu kwistjonijiet li jridu nindirizzaw, kwistjonijiet kbar li jridu nindirizzaw. L-ewwel qed jiena nirrikonoxxi li hemm eh, xi sfidi makroekonomiċi u żbilanċi fil żona ehm, ehm, tal-Munita Unika Ewropea U dan mis jek jekk ma nagħmlux referenza għal eh, dejn estern li huwa differenti minn pajjiż għal pajjiż hemm ukoll eh, bżonn ta' referenza bejn fir-rigward tal-qatt eh, livell tal-qatt li differenti li hemm pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea. Dwar kwistjonijiet ta' konsiderazzjoni tal-budget dan jifoka fuq iż-żamma ta' modell ehm, eżistenti ta' skabiru stabilita mingħajr ma nirrikonoxxu l-austerità nifsa hija waħda mir-raġunijiet għal ehm, dejn f'dawn il-pajjiżi ehm, tkellem dwar żieda għall-aċċess tal-investiment imma ma jisemmix il-fatt li fejn dan l-investiment se. dan kien preċiżament għaliex il-politika tal-austerità tnaqset u mhux għaliex kien hemm iktar aċċess għal talbiet eh, fl-investiment. Kif ġajet ma naħsibx li għandi għalfejn uqgħod ngħaddi paragrafu paragrafu, imma naħseb li mod ġenerali li ninjaraw ftit ta' titjib li rajna fejn kien hemm fl osterita dan kien żball. Anka meta niġu fi żieda ta' investiment pubbliku din kienet ċaġa pożittiva f'ċertu waqsma u dan ġin jarat ukoll fir-rapport. Aħna naħsbu li dan it-tip eh, dan il-mod li nifukaw fuq il-politiċi valuti tal-passat huwa żbal ma nistawx nirrepetu l-iżbalji tal-passat bħala soluzzjoni għal futur tagħna. Eh, u kol l-ebda zida Ehm, ta' responsabilità demokratika li hija żgur waħda mill-problemi li gravati s-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Ovvjament, blabda dubju, għanna pożizzjoni kritika fuq dan ir-rapport, għanna ser nagħmlu l-emendi, ovvjament, u um, Naħseb li l-linji politiċi li aħna niddefendu jomx kompatibli ħafna ma dak li hemm fir-rapport. Insomma, dan id-dibattitu huwa importanti u aħna ser nkunu attivi fid-dibattitu għaliex nemnu li huwa importanti wis li inħalluh għaddej. Aħna ser nippreżentaw xi soluzzjonijiet alternattivi li um, jaqbżu kompletament dak li jissuġġerixxa r-rapporter. Aħna nemnu li dak li rridu namlu l-għonet huwa li nsolvu il-krizi billi nipromuovu l impiegi natu spinta li l-ekonomiji nazjonali li huma ankrati eh, fażiliet eh, demokratiċi. Grazie Marisa. Grazzi ħafna l-għonet nishti nirringrazzja il-rapporter għax-xol tijaw u uh, perswas li se nkomplu naħdmu tajjeb fermija u issa fuq ir-rapport nixtieq nagħmel dawn il-kummenti l-ewwel net peress li dan huwa l-ewwel rapport wara l-avvenimenti tas-sajf fejn aħna se neżaminaw is-sitwazzjoni ekonomika jiena nixtieq nagħmel referenza għal dak il qed jiġri fiċ-Ċina u anki fl ewropa b'mod partikolari għalli xaħna inna nizviluppaw strategija ta' kompetitività il-bazata fuq il-zamma fissa ta' salarji. Jiena naħseb li dan id-dibattitu huwa inevitabbli u hemm bżonn li nsemmuh fir-rapport dik l-ewwel ħaġa li rid ngħid it-tieni net jiena naħseb illi ir-rapporter qed jagħmel ċerti referenzi għal problemi tal-impjiegi li għandna f'dan il-mument fiż-żona euro, jitkellem dwar eh, livelli inaċċettabbli, naħseb in-naħa tal-grupp għandu jippretendi li se jirċievi ċerti emendi biex ngħidu x'tip ta' eh, eh, impiegi inħolqu wara il-CSA x'effetti kellhom eh, fil- fi żmien tagħna u anke x'effett kien hemm fuq l-ekonomija għaliex għal ħafna ekonomiji Ewropej f'dan il moment dan il-mument il-fatt li hemm ħafna xogħol temporanju prekarju hija problema kbira. Mbagħad naħseb illi fil- paragrafu 15 hemm referenza Eh, li tajt li bħalissa għanna eh, problemi minħabba livelli għoljien iżejjed ta' salari minimi jena naħseb illi dan il-dibattitu għandu jkun f'direzzjoni kompletament differenti u nittama illi kolli l-appoċ ta' gruppi oħrajn sabiex ikunu nistgħu nemendawa eh, din il-ħaġa. Ħaġa oħra li naxtaqt insemmi inti qed titkellem dwar il-tkabbir kajman ħafna jiena naqbel naħseb li rridu nisħu iktar fuq l-investiment illi msemmi iva l-investiment ma rridu nsemmuħu nisħu fuq iktar. Umbat il-problema hija però issu suq intern tagħna li huwa nofsu mejjed Jiena naħseb illi fis-snin li ġejjin eh, eh, it-talba minn il-pajjiżi eh, barranin se tonqos naħseb din il-ħija ħaġa li rridu naħdu għan konsiderazzjoni wkoll. Fuq ir-riformi il-rapporter għamel referenza spliċita għall-anijiet tal-Horizon Horizon 2020 u dana u kol fid-dal tal-CSS rapporti ta' qabel aħna rajna illi Eh, dan il, il din ir-referenza ma kienet hemm u issa hija inkluża kif dejjem namlu E, eh, fil-rapporti ta' dan il-semestru Ewropew irridu insemmu l-scoreboards, l-indikaturi soċjali, l-sigurtà tal-enerġija. Dan l-scoreboard irrid isir iktar eh, dettaljat u iktar komplet. Naqbel ma' ħafna mill-kommenti illi saru fuq il-kontroll demokratiku tal-proċess. Naħseb li hawnhekk dan huwa element li ma nistgħux ninjorawh l-aġenti soċjali ma tantx jifmu eżattament f'dan il-proċess ta' CSOs eh, l-aġenti soċjali wkoll għandhom id-dritt li jkunu involuti il- dan kollu jrid ikun riflessu kol fuq livell Ewropew u anki fis csos Eh, il-parlamenti nazjonali u l-partijiet interessati fuq livell nazjonali għandhom ikunu involuti din hija xi ħaġa essenzjali naħseb il aħna wkoll se nresqu xi emendi fuq dan il-punt. Tlet punti oħra u nala l izbilanċi interni eh, naħseb illi dan u suġġetti li rridu nindirizza oħrajn jihdan is ċerti pajjiżi li għandhom records ta' eh, ta' eċċess budgetarju sa' naraw li għandhom deficit un bat il-dejn e, bil-kemm huwa msemmi fil-paragrafu 5, pero meta wieħed iqis li fix-xhur li ġejjin e, se jkollna e, proċess ta' ristrutturazzjoni ta' dejn naħseb li għandna bżonn ta' strumenti ġodda biex nifrontaw, nifaċċaw dawn il-livelli oljien ħafna ta' dejn U l-aħħar pontu b'dana se nala se namel talba għaliex eh, fil-Komitat Fem edin ifasslu eh, opinjoni fuq dan il-rapport. Naħseb illi f'dan il-Komitat ftit li xejn fuq il-perspettiva tal-ġeneru. Tal fil-dan il-semestru Ewropew. Jien naħseb li dan u element essenzjali u naħseb li għanna inqisu dan l-aspet ferm aktar. Dana u għaliex għalix ħat għadu ma' evalwazzjoni ta' l-impatt fuq l-effetti li kellhom xaħut mir riformi li saru fuq eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi u naħseb dinja xi ħaġa illi għandna naħsbu fuqha din dinja kwestjoni importanti għanna nanalizzawa. Jina nirringrazzja l rapporter għal prezentazzjoni tijaw. Għas Ernest, nombre del grupo e FD, tiene la palabra el signor Valli. Għadu għassur Valli, grazie President, nirringrazzja u koll il-rapporter tal-li prezentanna dan il-dokument u li xedaw rapporter su koll tal-li huma u rew ċertu disponibilita u serjuru ċertu disponibilita fil-debattitu. Fl-aħħar rapport min mhux qed jaqbel eh, eh, mal-maġġoranza imma favur ta' ċertu opinjonijiet ta' xedew rapporter. Sen nisemmi x'huma l-punti eh, qed jiġu kritikati li mbagħad ser nemendaw aħna. Aħna ma naqblux pereżempju mal istrateġija tal-Kummissjoni li għad kabbir titbasa fuq riformi strutturali, investimenti privati u wkoll austerità. Preżentati wkoll mir rapporter bħala fatturi fundamentali biex ikunu jistgħu jħolqu iktar tkabbir. Meta fil-verità eh, mill-esperjenza naraw li eh, eh, huwa fil-fatt il-kontru. Dawn kienu qed jaħdmu bil-kontra u gravaw il-kriżi il-produttività tal-country specific recommendation għandha tkun ġita kontra l-faqar, l-eskużjoni soċjali u l-diżugwaljanzi u nibbażaw iktar fuq indikaturi kwalitativi iktar milli fuq eh, targets eh, assurdi eh, u numeriċi tal-budget. Irrid ikun hemm eh, korrezzjoni ta' zbilanċi makroekonomiċi, mod partikolari minn surpluses eċċessivi għaliex eh, il-finanzi pubbliċi kienu fil-fatt il-kawża prinċipali ta' dawn l-iżbilanċi ekonomiċi u l-kriżi ta' dona euro ukoll eh, rridu eh, li l-Kummissjoni twaqqaf din in-nuqqas eh, ta' rida u tindirizza pajjiżi bħal services eċċessivi bħal pereżempju bil ġermanja u l-Olanda rridu nsemmuhom fil-rapport li x'dawn huma żbilanċ importanti kbar ħafna li iwasslu biex iżidu din il-kriżi. U wkoll dwar il-flessibilità li ġiet insemmija mir-rapporter ma nistawx ma nenfasizzawx il-marġini li hemm bħalissa li mhumiex biżejjed biex jippermettu li l-istati eh, spazju fiskali meħtieġ biex eh, jantiċipaw ċertu kwistjonijiet. Fil-rapport ukoll hemm ir-wol pożittiv tas suq ta' xogħol flessibbli u l-qatt dan juri li suq tax-xogħol ehm, kif qed tippromovi l ehm, kummissjoni waslu għal sitwazzjoni iktar gravi rigward tal-postijiet tax-xogħol u hemm ukoll kwistjoni tal-Fond Monetarju ehm, li ma kellu l-ebda impatt fuq it-kabbir. Aħna se nipproponu ħafna mendi jiddispjaċini jiena daqshekk kritiku ma' dini għal pożizzjoni politika tagħna tagħna u nispera li jkun hemm lok għal eh, iktar dialogu ma' din il-maġġoranza. Grazzi. Grazzi, sa ser naddu għal eh, Catch the Eye. Naddu għassur Marjas. Ευχαριστώ κύριε Excuse me, eh. Mr. Marias. A group has been established. Ah, excuse me, but recently. I didn't have it here għanna grupp eh, ġdijt eh, riċenti għaddi l-kelma li dan il-grupp. Sir Adamans, grazie President. Għanna konna għedin li diskutu l-ekonomija unika Ewropea. U hemm ħafna gideb hawnhekk gbar u żgħar eh, fostan fl-istatistika ir rapporti jitkellem dwar il-budget li edin jitjibu u tkellem dwar 2% tal-GDP. It-kabbir, ċifri ta' tkabbir, dawn mhumiex miexin fid-direzzjoni tajba mhumiex ta' sekk inkoraġġanti jifet nissuġġerixxi hemm xi affarijiet korra fir-rakkomandazzjonijiet fosthom fil-kwart tal-Belġu u uh, l-irkupru temporanju tal-Belġu ġi eh, trikab minn fatturi esterni uh, fostom il-kwissjoni tal-prezz ta' żejt Għal daqstant, ikolli ngħid li din hija l-problema xorta waħda din il-problema ta' noqqas ta' investiment u dan huwa għaliex il dejn eh, iżdied qed jiżdied mod sostanzjali. U dan huwa bażikament minħabba noqqas ta' fiduċi f'negozji. U din hija xi ħaġa li l-munita unika ma ħarbitx minnha. Il-Kummissjoni wkoll uh, kulħadd xi kritika u din se jtapplika wkoll għall-futur din il-kritika. Il-problema hija li aħna qegħdin nippruvaw eh, nagħmlu l-impossibbli qed nippruvaw eh, nitkellmu dwar unità li ma teżistix fid-dinja reali eh, differenza bejn kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi, l-komunità ta' naħa fuq u ta' naħa isfel tal-Unjoni Ewropea, differenza għadha kbira. U aħna nemmnu li dan is-semestru huwa parti minn viżjoni federali. Aħna ma nistawx nitkellmu dwar ah, ekonomija unika maquda għanna nitkellmu dwar kooperazzjoni federali biex inkunu nistaw nibnu fuq is-saħħa ta' kull ekonomija individwali. Grazzi, Sur Animals, ah, u jidispjaċini eh, li biznik. Issa ser niftaħ il-catch DI Sissa is-Sur Marijas u is-Sur Hejs talbu li jitkellmu jekk hawn xi ħadd ieħor jekk irġobkom għajduli. Sur Marjas issa għandek il-kelma. Grazzi ħafna President. Ir-rapport huwa fil-fatt wieħed importanti ħafna u nixtieq nirringrazzja rapport rapporter għall preżentazzjoni u semma ċertu kwistjonijiet importanti. Huwa ta' importanza li niddiskutu l-iktar punti importanti. Punti 3 u erba' tar-rapport jitkellem dwar il-mod ta' kif dan is-semestru jista' jopera, imma rridu nifmu li eh, eh, politika finanzjarja eh, fir-rigward ta' responsabilità tal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar responsabilitajiet mhux esklusivi, ġifieri l-prinċipju qiegħed fl-istati membri u diskussjonijiet li ikonna fil proposti tal-Kummissjoni huma ta' natura um, avviljarja. Eh, għanna model li tiġi żviluppat li huwa ta' natura burokratika li qed jimponi eh, u eh, irrid jipprova jimponi u dan jikser il- Il-wol tal-Parlament Ewropew, imma rridu nifmu li aħna bħala Parlament Ewropew il-Kummissjoni aħna nikkontribwixxu eh, b'diskussjoni biex bekk ikonna żviluppi eh, pożittivi fir-rigward tal-iżvilupp ekonomiku tal-Istati Membri. Għal stant rridu noqogħdu attenti kif nistrutturaw dan id-dialogu. U titinata aktar importanza lill parlamenti nazzjonali u dan ifisser li f'din il- eh, dan il-mod li tkollna diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali biex bekk inkunu nistgħu nimxu il qoddim b'mod pożittiv biex bekk l-għajnuna tagħna ta' natura żiljarja tkun pożittiva. Rridu wkoll qisu l-proposti li saru u x'tip ta' riżultati għandhom għaliex aħna qegħdin nitkellmu finalment x'tip ta' rakkomandazzjonijiet ġew implementati imma aħna ma diskutejniex il-konsekwenzi u r-riżultati. Ġifieri r-riżultati sfortunatament huma negattivi fir-rigward tal-iżvilupp eh, fl-Istati Membri għal daqstant il-Kumitat u qed nara li l-maġġoranza fil-Parlament Ewropew jinsisti fuq modell fallut austerita li ma jiffaċċawx il-kwistjoni tad dejn pubbliku dan jinsisti fuq politiċi li jinvolvu bażikament Eh, li nizarmaw mm, is-suq tax-xogħol kun hemm pagi baxxi, eh, imma anzi suppost ikun il-kontra aħna rridu nenfasizzaw it-teknoloġija, il riċerka il-possibilitajiet ta' aktar żvilupp tal-ekonomiji Ewropej u nimxu f'direzzjoni differenti. Aħna ma nistgħux indawru l-ekonomija Ewropea f'waħda Ċiniża eh, mingħajr ċertu regoli. Rajna li għaw għat kbir eh, fos iż-żaza, mut partikolari Spanja u l-Greċa, eh, falliment totali. U dan huwa riżultat ta' ħafna diskussjonijiet differenti li aħna kellna matul l-aħħar semestru fir-rigward tal-Greċa. Eh, kollox jitjuri falliment. L-Unjoni Ewropea offriet 240 miljun forma ta' self. X'kien ir-riżultat? għanna 1.5 miljoni edha u 40% edin jiexu fil-faqar fil-Greċja. Ġifir mux il-Komissjoni l-IMF it-trojka ndunaw li jem f'kilem falliment. Dan li bidel. Allura rridu naddu għal direzzjoni totalment differenti ma il-memorandum il ġdijt li ġi implementat u e, il- e, situazzjoni tal-memorandum il-ġdid, dan se ikollhom konsegwenzi negattivi politika li ma tiffaċċax il-qat, għal da sant rridu nibdu direzzjoni fil-Greċja fl-Ewropa u koll. Ah, Nala bżewċ eh, kummenti, bżewċ osservazzjonijiet, id-dejn. Imsemmi ehm, f'5, 13 u 18, ma l-emmem lebda proposta. Il-proposta ta' ristrutturar ta', ta dejn din għandu jkun li jitneħħa dejn. Ehm, il-herka tiġifieri dak li qalet is-Sunjura Merkel dwar il-Greċja din hija xi ħaġa mhux applikabbli. Eh, din mhijiex is-soluzzjoni li hija kellha tipproponi u eh, mhijiex is-soluzzjoni għal pajjiżi l-oħrajn lanqas. Jekk dawn il-kwistjonijiet eh, musser jikonna riżultat pozittiv bħala rigward ta' żvilupp ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Istur Marja, s-sana l kelma l-Istur Hajs. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi nifraħ li s-sur Zadi għal dan ir-rapport eċċellenti naħseb li għar nixilu jiksa fir-rapport tiegħu il-kwistjonijiet importanti kollha li huma parti mis-semestru u naħseb li eh, dawk fil-Parlament Ewropew mod partikolari dan il-Parlament irid jiraw il-proċess ta' semestru bħala riforma importanti fl-Istati membri kollha jappoġġaw dan il-proċess. Bħala membru eh, li ġej minn pajjiż żgħir u pajjiż żgħir li eh, għadda minn eh, kriżi kbira finanzjarja, punt li xtaqt insemmi huwa dan li wara li wasalna minn din wasalna l-krizi nizzilna deficit eh, fl-Irlanda u rajna t tip fit-kabbir u impiegi kienem ristrutturar fundamentali fl-ekonomija u t-tibdiliet li saru li waslu għal dan it-kabbir kbir ħafna li sar u għal sar naħseb li pajizi oħrajn li raw eh, sbilanċi sostanzjali li ħarġu matul iż-żmien eh, din hija triq importanti l se t-tip fuq it-kabbir u l-impjiegi jekk aħna ma jkollniex riforma radikali strutturali fis-soċjetà tagħna. U CR Stars huma fil-fatt parti minn dan id-dibattitu. Jiena nemmen ukoll li hemm appoġġ pubbliku għal proċess ta' CSR fil-proċess tal- semestru Ewropew għaliex dan jagħmel pressjoni fuq il-dawk li fassu l-politika mill-Istati membri biex ikunu jistaw joħorġu blaħjar ah, taħlita ta' politiċi. Dawk eh, fil-pajizi li għadaw minn xok bir ħafna edin jishtiqu li kunem assessjar iktar kritiku tal-politika domestika, irridu iktar oversight, iktar skrutinju u ah, naħseb li jekk il-proċess ta' semestru Ewropew jista' jgħim dan il-mod, tant aħjar. Fil-każ tal-Irlanda, aħna mhux qegħdin nipparteċipaw bisjef fit-tieni semestru fi semestru għattini sena wara li aħna eh, b'suċċess ħriġna mill-programm finanzjarju sena f'Diċembru tal-2013, aħna eh, nilqgħu naf li eh, dan id-dibattitu qed isir mis-CSR, dwar finanzi kura tas-saħħa, inklużjoni, loans u żgur is-CSRs għandhom ikunu mezz eh, li permezz tiegħu kull gvern tal-Irlanda jew kwalinkwe gvern eh, għandu jisegwi b'dan il-mod. Eh, kif qed rajna titjib sinifikanti u naħseb li dan it-titjib ġi minħabba riformi strutturali li saru mill-gvern Irlandiż. Jiena nilqa kumenti ta' s-sorazari fi rapport li jitrattaw it-tibdiliet ta' semestru din is-sena u importanti ħafna li l-pubblikazzjoni ta' CSRs ser ikunu eh, tlet xhur iktar kmieni din is-sena. U il-punt li għandu kemm eh, sar mis-Sur Marjas din ehm, hija kritika fejn il-Parlamenti Nazzjonali din jiddebattu is-CSR u aħna membri tal-Ekon fil-Parlament Ewropew aħna nkunu parti minn dan id-dibattitu għaliex huwa f'dak il-moment eh, li għandu jsir id-dibattitu mhux wara l-avveniment kif ġara sissa u nispera li it-tlet xhur addizzjonali aħna għandna l-pubblikazzjoni tal csr jgħinu f'dan id-dibattitu. Xifti tu kommenti qabel nala eh, fuq l-investimentu jina naqbel bisjem mal kollega tijaj dwajdan dan eh, f'pajizi li għaddew mill-programmi eh, bħal per eżempju tijaj li raw madwar 20-25% ta' investiment fi settur privat naħseb li hemm pis fuq l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l dawn il-pajjiżi bħal l-Irlanda, l-Portugal, il-Greċja u pajjiżi oħrajn li raw tnaqis kbir fl-investiment ta' settur privat. Uh, irridu um, naraw bidla f'dan rigward. It-tieni ħaġa, is-CSR tqum il-flus u kifet iktar kmini għanna nużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea bħala mezz ta' kif ninkoraġġixu lill istati membri biex ikunu jistgħu jinvestu f'riforma strutturali għaliex hekk ħana qegħdin nippruvaw niblu il-mod ta' kif norganizzaw uh, labor activation market, jekk tipprova tagħmel affarijiet mod differenti, hemm spejjeż uh, f'dan il-proċess Eh, u eh, kif għalli sul trajr riċentament, irridu nużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea biex ninkarraġiċu il-pajzi li eh, jaċċitaw CSRs. Kif qalu oħrajn, eh, l-inċertezza matul l-sajf, eh, il-kwistjonijiet ta' ċina li dan ser jippreżenta għal tkabbir emerġenta l-Unjoni Ewropea, mhuwiex eh, il-każ li l-eżempju ta' ċina huwa bżonn li aħna il-kol nassiguraw li aħna nimplementaw is-CSRs b'mod iktar maġġel li ngħaddu għal proċess ta' ġustament strutturali b'mod iktar maġġel u kif nirrispondu għalihom bħala l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa kruċjali għal eh, ċansijiet ta' impiegi fit-28 stat membru. Hayes, and I give the floor. Grazzi, Sir Hayes. Nerġa' nandi l-mikrofonu lura lir-rapporters. President, nishti uh, eh, najt grazzi l-kollegi kolla jajt il-sur Rosati Grazzi għal kommenti, eh, grazzi li dawk il-kollegi li ħadu sem fil-diskussjoni. Fil-fema tijaj eh, dina kontribuzzjoni vera importanti għal diskussjonijiet li ħajseħħu fuq dan il-rapport għaw min għal diġa eh, għal għandi sens fil-fatta da deja vu għax numru ta' temi diġa ta' ajmu fil diskussjonijiet eh, preċedenti tagħna fuq eh, l sħarriċa annwali ta' tkabbir. Ovvjament eh, jiena mux se nidħol f'diskussjoni dettaljata fuq l-impatt tal-austerità, fuq ir-reċessjoni u l-importanza ta' riformi strutturali. Jena naħseb li nistgħu nħallu din id-diskussjoni għal taħdidiet bilaterali fit-tejja tal-abbozz aħħari imma nixtieq nagħmel referenza għal żewġ punti speċifiċi li jitqajmu f'dan id-dibattitu għal dawk li jazbu li mhux qed tingħata biżejjed attenzjoni lil dawk il-kwistjonijiet tampik jiena naħseb li l-problema tal-qatt imsemmija f'naħseb tlet partijiet ta' dan ir-rapport. Tridu żommu qudiem għajnejkom li eh, hemm regolamenti amministrativi li eh, qed jilimitaw ir-rapport ma jistax ikun hemm iktar minn erba' telef eh, karattru u għalhekk hemm xi taqsirit f'dan ir-rapport li mhux dejjem qed jirriflettu kwistjonijiet li um, qed jirriflettu tajjeb il um, femit tal-kollegium. Bad din il-kwistjoni ta' rabta bejn id-naqis eh, budgetarju ta' investiment naħseb li aħna rejna b'moċċar fil-rapport li jekk stat membru ħajkollu bizzejiet possibiltajiet fiskali rrit jappoġġa l-investiment pubbliku u privat rrit juża l-ispazju sabiex jistimola jixpruna l-ekonomija. Dina xi ħaġa ċara ma mhux sitwazzjoni tal-istati membri kollha, hemm xi stati membri li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli vizavi id-dejn pubbliku. U eh, dan il-punt rridu nikkonsidrawh. Issa, il-kas tal-Greċja kwistjoni separata. Ovvjament, Iva nistgħu nibdew diskussjoni vera twila, imma dana mhux il-moment ix-xira eh, biex nala nixtieq eh, nirringrazzja lil kulħadd u nixtieq ngħid li jiena lest li nikopera mal-kollegi ma' shadows fuq it-tip ta' dan ir-rapport. U li eh, noħarġu bi dokument li ħajrifletti tajjeb il-pozizjoni u il-pozizjoni differenti tal-gruppi kollha politiċi f'dan il-Parlament. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna sur Rosati. Issa se għal punt li mis fuq l agenda Imma le, qabel, qabel nixtieq infakkarkom li l-iskeda għal dan ir-rapport l-iskadenza għall-emendi ħatkun id-9 ta' settembru konsiderazzjoni tal-emendi ħasir fit-13 ottubru u il-vot fil-kumitat ħajseħ fl-istess ġurnata u il-vot fil-plenarja ħajseħ waqt sessjoni plenarja it-tini sessjoni ta' ottubru u qabel ma nadu għal voti irridu nistennew sakemm jasal is-Sur Galtieri li se jkun iċ-ċer nistennew ftit minuti jekk ma jasalx imbagħad nimxu għal punt ieħor. Before the votes, we have one point, but here we have one point before. Where is that? Qabel ma nadu għal-vot hemm punt ieħor, qabel mal-vot hemm il-konsiderazzjoni tal-amendi tar-rapport li ħan nivvotaw u ħadżbal jiena għalek mela se naddu għal konsiderazzjoni tal amendi dwar il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjara 2016 u għanna eh, rapporter ma' Sir Simon. Vielen Dank, Pablo. Grazie, Pablo. Nishtiq nirringrazzja il-Shadows u il-kollegi eh, tal-Kumitat Ikon għall-emendi li u kif ukoll għall-kooperazzjoni u l-ħidma eċċellenti li kellna sabiex aħna inlaqaw dawn il-kompromessi nafu li kellna tajl ta' sajf imma xorta waħda kellna ħafna suċċess. Issa dawn l-emendi. Jiena naħseb li issa għanna rapport tajjeb fuq il-budget tal-2016 ħrinxna bi kompromess sħaqna fuq l-investimenti tkabbir il kompetitivita pala kompromess A għanna stqarrijiet ċari fuq l-FC, mbagħad kompromess B, kompromess D, C u E li għadhom pendenti fuq il-finanzjament eh, tal-awtoritajiet eh, supervizorji li jessejż qed nitkellem dwar il-ħaddiema tagħhom u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-mandat. Issa li se nagħmel ħanifoka fuq tliet punti peress li irridu naddu għal vot l-autoritajiet tas supervizuri u il-kompromessi. Dawna kienu importanti ħafna għal grupp tal-SND, kienem appoċ ġenerali. Fid-diskussjonijiet eh, privati vera kienet diffiċli eh, li naraw li minkejja iż-żieda żajra li kien hemm fin-numru tal-ħaddiema u iż-żieda fil-budget l-awtoritajiet eh, supervizori l-EFSA IPA u l-EUPA, najna tfal ma nisol fid-dettalji hawnhekk, Insomma, dawn eh, il-kapitli dawn l-autoritajiet eh, jew autoritajiet li mexxu ta' dawna għalu li eh, anka jekk ikollhom il-ħaddiema mhux se jkunu jistgħu jikkonformaw ma' diskussjoni ta' xogħol tagħhom, diskussjoni bażika, ġifieri qed jgħidu li r-riżorsi laqas qegħdin hemmhekk. Għalhekk f-2016 issa wasal il-waqt li imbidlu din is-sitwazzjoni. Issa, li nifukaw aħna fuq il-prioritajiet tal-ħaddiema hawnhekk hawnhekk nistgħu ngħidu li aħna favur żieda li qed tiġi proposta ta' 4% tal-ħaddiema u dwar in-nies li qed jaħdmu mal-Kumitat Speċjali fuq is-sentenzi dwar l-aspetti fiskali intkom tafu, pereżempju li McDonald's qed iħallas vera ammont żgħir viżavi taxxi, il-Kummissjoni se jkollha bżonn jekk qed toqgħod qalsa ta' dawn l-affarijiet jekk se tlaħħaq ma' dawn id-dossiers il-prinċipali eh, irrid ikun uh, irridu u ma jagħmlu iktar xogħol ovvjament qed jaftu wiċċhom ma' kumpaniji vera kbar, imma jekk il-Kummissjoni vera ħatkun il-gwardjani ta' trattati mela l-ħtieġa għal ħaddiema mela trid eh, eh, dawn il-ħaddiema rridu eh, jiġu reklutati specialment vi ta' stazzjoni ħalli bekk nkunu vera nistaw napsu u inwaqfu prattiċi fiskali illegali jew illeċiti li l-Kumitat eh, għat-taxxa qed jistudja. Fil-proposta tal-Kommissjoni mżida fil-rizorsi finanzjarja l-Fiskalis 2020 dan huwa l-programm sabiex il-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali tat-Taxxi titjib. U issa kien hemm tnaqqis mill-Kunsill bi 5 miljun euro u jiena veran di pjaċir inħabbar li rnexxilna naslu għal kompromess u erġajna daħħalna iċifra inizjali tal-Kummissjoni. Peress li il-kooperazzjoni sissa bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' taxxa ma kienieċ eh, tajba u ġifiri l-kumpaniji multinazzjonali eh, qed jisfruttaw din is-sitwazzjoni u qed jirnexxilhom jevitaw li jħallsu it-taxxa u sa ċertu punt dan huwa minħabba noqqasijiet fil-iskambju ta' informazzjoni u għalhekk għandna fiskalis 2020 dana jista' jgħinna niġġieldu kontra din ix-xejra. Grazzi ħafna, mela issa naddu għax-shadows nibdew bil-PPS u Rosati. President, eh, l-ewwel u qabel kollox nixtieq eh, nifraħ is-Sur Zeman tal-li ħejja din l-opinjoni u nixtieq nirringrazzjah ukoll għall kooperazzjoni tiegħu vizavi x-xogħol tagħna komuni fuq il-kompromessi vera naprezza, jiena din il-kooperazzjoni u jiena naħseb li issa wasalna għal kompromessi raġonevoli fuq il-maġġoranza tal-kwistjonijiet kontroversjali u aħna lesti li napoġawm dawn il-kompromessi u qed nittama li il-grupp tagħna se jivvota favur dan ir-rapport Forsi eh, imma se jkun hemm xi reazzjonijiet negattivi minn xi ħut imma mhux mill-grupp tiegħek politiku. Nixtieq nerġa' nifraħlek u aħna lesti li naċċettaw dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Issa se ngħaddi il-mikrofonu lis-Sinjor Kisvinge. Grazzi President se ngħid skuża fis-semi shadow tal-ACR peress li ma setax eh, tattendi ma tirringrazzja il rapporter għal ħidma tiegħu u tal-li ħadem ħafna fuq dawn il-kompromessi ikolli nispjega li l-pożizzjoni tagħna biex minħabba ix-xogħol tal-rapporter imma minħabba pożizzjoni tal ecr dwar l-effiċjenza tal-budget u eh, ma nazbux li zida fil-budget sejjen l-Unjoni tikseb il-lanijiet Jekk jkun hemm zida f'parti mill-budget mela jrid ikun hemm tnaqqis x'imkien ieħor din pożizzjoni tal sijar. Għal din ir-raġuni sfortunatament ma nistgħux nappoġġaw il-maġġoranza tal-elementi tal-ikon. Aħna vera dispuntati b'nuqqas ta' laterali u b'nuqqas alternattivi imma li CR jirrekonoxxi l-ammont vera konsiderevoli li eh, li se għamel u se jkompli għamel umbat bil-limitazzjonijiet budġetari fl-Unjoni Ewropea u eh, aħna ma nistawx naċċetta u zida fil-budget anka hawnhekk u aħna rridu nħeġġu l-awtoritajiet kompetenti li jagħtu għalfin espert ħalli dana ikun jista' id-diskrepanzi li hemm eh, f'dawn l-aġenziji u jgħinhom Sur Tervalz. Mux jgħata unek, ma nafxie kem xaħat mill-alde li jixtieq jitkellem fisem l-alde, lekle mela ħanna u l-gwe l-sur Mirel Urban. Ah, le, Sir Begas. Jiena li se namel se nqajjem ftit punti biss l-ewwel qabel kollox qed nitkellmu dwar il-politiki tal-Unjoni Ewropea u kif diġà smajna hemm diskrepanza bejn l-intenzjonijiet li għanna u l-fat li mannix eh, rizorsi disponibli sabiex eh, niksbu l-anijiet li aħna ħirġna bijom l-anijiet politiċi. L-eżempju li għanna nħobbu natu għal-kem wis probabli mhuwiex l-aħjar eżempju qed nitkellem dwar l-effetti ta' supervizjoni tina mux il-priorità tagħna l-prinċipali ma' forsi l-aħjar eżempju li nistgħu natu li għal dar boħra, sfortunatament ikolli ngħid dan il-kuntest ġenerali qed naraw li dan il-budget ma' mandux maħfix il-rizorsi xirqa meħtieġa sabiex aħna niġġieldu il-kriżi. Irridu aħna natu tweġiba reali għal din il-kriżi u ħafna diskrepanzi bejn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u um, ħafna problemi ġejjin minn dawn il-diskrepanzi u inqas ta' rizorsi mhux qed jgħin u programm ta' investiment li ma naqblux eh, mal-prioritajiet tiegħu u hemm tip ta' supervizjoni wkoll supervizjoni li tifoka fuq l-approċċ tassu liberalizzazzjoni di regolamentazzjoni kont kompleta austerita u falliment sabiex nadmu fuq il-problemi eh, mill-eru, il-problemi eh, l-għandu ċasma maddejn sovran, minħabba dawn il-raġunijiet aħna nemnu li limitazzjonijiet imponuti fuqna mill-MFF tipoġu wispizijiet wispiżijiet u għalek eh, mux għat jisiru tibdiliet eh, xir għal programmi li diġa jeżistu ma xorta għada nishtiq xaqna aħna nesprimu kemm aħna pessimisti peress li hemm nuqqas ta' kompatibilità bejn l-intenzjonijiet u l-fondi. Grazzi ħafna Sur Vega. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil ħodor Sur Giggle. Grazzi Pablo. L-ewwel u qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja lir rapporter Peter Zeman, Simon, u eh, dan huwa rapport eċċellenti. Eh, ma nasibx li dan huwa l-moment il-propizju sabiex ikollna diskorsi dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea u jew eh, fejn nistgħu nifrankaw ħafna flus, eh, mhux il-post li niddiskutu jekk għan-nies bżonn żieda tal-budget pereżempju għal l-istabilità fiż-żona euro dan huma kwistjonijiet eh, importanti ma mhux post ma u naħseb li dan ir-rapport huwa tajjeb u qed nibagħtu s-sinjali l-korretti. U E, etnatu l-flus li huwa meħtieġ e, għal sistema supervizjoni Ewropea u l-fatt li jrid ikun hemm iktar ħaddiema mill-istati membri dan mhux se jissolvi l-problemi kollha kull minn żar daw l-istituzzjonijiet jafu x'inhuma l-problemi u rridu neħduhom bis-sirjetà iktar milli nagħmlu kummenti ġenerali dwar id-disciplina budġetarja. U għalhekk E, rridu nippjanaw l-affarijiet u meta rridu naraw l-infiq e, tajjeb li nibatu sinjali fejn qed nagħtu sinjali li għandna nilimitaw u jekk qed jixxiqu l-flus tagħna rridu jassiguraw li fid-dinja l-aċċess għall-informazzjoni u dokumenti u għall-Parlament Ewropew ikun tajjeb daqs tal lobbyist u l-Istati Membri u t-tininet li irridu nerġaw nistudjaw il-prinċipi demokratiċi fil-efrak u il-sistemi ISB fejn għat nuqqas ta' prinċipi demokratiċi li ma jkonformawx mal-finanzjament u nixtieq nerġa' nirringrazzja r-rapporter ix xadow tal-kooperazzjoni ferm tajba grazzi ħafna Sven mill-LFD e memx rapporter u hawnhekk eh, ma nafx jekk eh, għax mandiċ nota jekk il-grupp il-ġdijt għandu rapporter, hemm membri li jixtieq jieħu l-mikrofonu jekk l dwar proċedura catch the eye. Sur ma tala pal mikrofonu. Għal-sugri, Prodre. Grazzi ħafna, President. Eh, se nieħu din l-opportunità sabiex hemm l-emenda 63 dwar il-mekkaniżmu għall-istabilità u tkabbir. prob mela hemm għal pajjiżi fil-Mediterran l-Italja, l-Greċja per eżempju, hemmhekk hemm problemi gbar, nħabba l-migranti ġejn l-Unjoni Ewropea u rridu aħna nejdu b'mod ċar li dawn l-individwi, speċjalment dawk ġejn mis-Sirja, et jaħarbu sabiex jisalvaw ħajjithom u l-Unjoni Ewropea trid iva tintervjeni sabiex il-paċi u l-istabilità jerġa' biex jirra jkun hemm paċi stabilità fil-dan ir-reġuni ta' konflitt u għalhekk importanti li jkun interventi favur il-paċi f'dawn ir-reġuni u rridu aħna ngħin lil dawn ir-reġuni jiżviluppaw ħalli bekk ikun hemm inqas migranti legali tagħna jitleb fondi u approċċ differenti tal-budget u pala l-aħħar punt se informakom diġa rajtu ħdan li palissa il-għada fin. Eh, fil-Greċja u l-immigranti vera laħet eh, livelli katastrofiċi. Is-sindku ta' Santorini talab eh, għal il-sindku ta' Lesbon palissa ed kjara situazzjoni ta' emerġenza miktar minn 10.000 rifugjati u immigranti illegali fil-belt kapitali ta' Lesbos u għalek imposs impossibbli għal Greċja li ikomplu ma jilqaw dawn l-immigranti kollha. Fis-sajf eh, jiena mort Samos din il-gżira, il-gżira kienet nimlija refuġati ġejjin mit-Turkija u jiena mort it-Turkija, mort it-Turkija biex nara x'inhu għaddej ma sibt laqa' sibt eh, immigrant wieħed. Eh, Fej kienu dawna? U kif mbagħad l-għada spiċċaw fuq eh, bastimenti li eh, kienu għet għaddu eh, mill-ġew u kif spiċċaw Lesbos u kif Lesbos u kif spiċċaw fuq il-gżejjer Gregi minħabba l-kontrabandisti u l-kontrabandu dawn l-immigranti kollha ġejjin mit-Terkija u nħolqod din is-sitwazzjoni. Irridu aħna nabdu din il-kwistjoni b'mod politiku. U dawn il-fondi li l-Unjoni qed tagħti lil Greċja dawn dan huwa ftit flus biss xejn u rridu aħna nirċivu iktar fondi u il-loġika li qed tintuża dwar il-budget irridu nikkonsidraw dan il-pressjoniet il-ġodda l-pressjoniet li qed jitpoġġaw fuq eh, il-Greċja, l-Italja u pajjiżi oħrajn għax biss jekk se jkun solidarjetà Ewropea, sforzi konġunti fondi serji mill-budget dawn il u biss b'dan il-mod li dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jilqgħu dawn il-flussi migratorji bħalissa l-Greċja fil-Greċja ħafna qatt, ħafna nis qiegħda, ħafna faqar, ma nistgħux aħna nixtettaw iktar refugġati. Is-sitwazzjoni ma tistax titkompla u tkompli u f'dawn mela l-emendi irrid ikun hemm il-fondi, irrid ikun hemm approċċ ieħor, filosofija ġrieda dwar dan il-budget jekk vera nixtiequ naħdmu fuq din il-kwistjoni u għalhekk li rridu aħna naħdmu b'mod differenti fuq dan kwistjonijiet vera seri. Grazzi Sur Marias, issa sena l mikrofon il-Sur Thomas Mann. Ja, xunan Pablo. Grazzi Pablo. Grazzi ħafna dwar l-aħħar komment, sar punt veru tajjeb. Mela, jekk ħajkon uh, kontribuzzjoni budgetarja f'kull stat membru individwali tajb jista' jkollna dibattitu fuq dan il-punt, imma rridu aħna nażbu wkoll dwar il-kummenti ta' Peter Simon. Irrid ikollna ċifri vera preċiżi u iva nistgħu naħdmu fuq il-kwistjoni ta' refuġjati, eh, il-kwistjonijiet ekonomiċi imma għabbażi tal-budget tagħna ma nistawx aħna najdu li għanna dubi fuq eh, l-intenzjoni tagħna minħabba inqas ta' riżorsi fil-budget irridu nkunu aħna f'pożizzjoni li nkomplu nisqu fuq il-lanijiet ta' politiċi tagħna. Jean-Claude Juncker se jagħti diskors ġo Strasburgu dwar kif eh, nistgħu aħna niprofaw nitolbu l-kwistjoni tal refugjati eh, se jagħmel dan f'Strasburg Google ġimgħa d-dieħla imma mhux se nisimgħu dwar il-leġislazzjoni u kif se tinbidel u eh, kif ukoll se naħdmu fuq il-kontrabandu tar-refuġjati u rridu aħna naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet u importanti u rridu ukoll naħdmu fuq ċifri differenti u jiena tniħu gost li rapporter u shadows faslu rapport bilanċjat hemm ħafna prioritajiet differenti hawnhekk u rridu nsibu mod kif sem Insolvu l kwistjonijiet hemm ħafna refuġati ġejjin eh, mill-Greċja jitlu l-Greċja u rridu naraw kif il-Kummissjoni tista' tuża naħseb artiklu 78 sa biex il-flus jiġi allokat fejn hemm bżonn u rridu nsibu tweġiba għal kwistjonijiet politiċi u kollu għalhekk qed gost li qed nara li donna se niksbu maġġoranza wiesa grazzi l rapporter u grazzi l shadows għal dan ix-xogħol. Grazzi Thomas, nerġa' ngħaddi l-mikrofon lura lil rapporter Sir Peter Simon. Grazzi ħafna, grazzi. Nishtiq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni, ma kienx daqshekk kontroversjali, nishtiq eh, nirringrazzjakom għal klim sabiħ eh, li użajtu, nirringrazzja il-shadows għal kooperazzjoni matul is-sajf, mhux dejjem faċli naħdmu fis-sajf. Forsi nista' nitkellem dwar kritika li għadni kif smajt. Emenda 63 19 li jistajna konna iktar ibsin dwar il kustjoni tal-refugġati. Importanti aħna li nassiguraw li um, e, e, e, n-nis ma jibdawx jissospettaw li għanna dubi dwar il-refugġati. U għalek jena għet pala blok imperialist politiku, il-militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea saħħet ġifiri, eccetera, għet niskellem dwar dan il-paragrafu għalek tibtu għek nitkellem dwar punt separat biex nġustifika l-emendi dan punt vera separat u surman għadu, għadu kif semma li jridu nifukaw fuq il-kustjonijiet li huma relevanti għall likon il-kustjonijiet militari per eżempju ma jaqgħux taħt il-mandat tagħna ir-refuġati il mandat tagħna il refugġati il li qed jaqgħu f'dawn il f'din l-emendi imma xorta waħda ma nistgħux najdu r-refuġġati jaqgħu taħt il mandata ta' jkun ħadd ma jfejt li eh, iva u dwar il-punt ta' Sinjora Swinben. Iva nista' nifhem jiena li fil-kuntest ta' tnaqqis fil-budget diffiċli naraw eh, żidiet imma f'dawn l ma kollha fejn aħna nixtiequ zida fis supervizjoni u edna aħna f'dawn l-ħar ftit snin li nixtiequ hekk impenjajna ruħna sabiex naħdmu hekk sabiex nevitaw eh, il-kriżijiet finanzjarji futuri irrid ikollna zida fil-protezzjoni jew is-supervizjoni li għedha hemmhekk sabiex aħna waqfu kriżi pal din fil-futur jekk aħna se nżidu l-livelli tagħna ta' protezzjoni minħabba l-inqas ta' riżorsi u personal il-protezzjoni li demmek mhix stabbli għalhekk mela dak li kiku il-ħidmi tal-parlament se jfallu ġifiri rridu noqdu attenti rridu konna l-mekanizmi xirqa ħalli bekk konna kriżi oħra u mbagħad inkunu nistgħu nużaw l-istrumenti li aħna passana. Jekk dawn l-aġenziji ta' supervizjoni mhux se jkunu jistgħu jadmu fuq il-dmirijiet tagħhom eh, minħabba nuqqas ta' riżorsi eh, mela nkunu aħna fallejna dak li aħna ktibna eh, fil-dokument livell eċċellenti ta' protezzjoni u supervizjoni ma se jiswa xejn jekk dana ma jistax jinkiseb. Grazzi ħafna, Sur Simon. Issa mela se nivvotaw fuq dan ir-rapport. Uh, one minute, please. 30 seconds. One, okay. <laughs> Every time. Ήθελα uh, να to το εξή. Εγώ Jena xtaqt najt eh, dan li ġej, jena kont semmejt il-font ta' appoċ għall istabilita u il-paċi għanna bżonnom fondi ta' dan it-tip Jiena maċ illi nivvota favur dan l-emenda illi tħassar dawk l-ammonti. Aħna irridu nżommuwa din il-linja għaliex l-emenda tajt irridu nħassruha. U eh, il-fondi għandhom jizdidu għal kontribut tal-Unjoni Ewropea lejn il-paċi b'mod partikolari fil-vant nofsani u zoni oħrajn sabiex ma jkonniex flussi ta' refugġati u migranti eh, fil-Greċja u l-Italja. 130.000 refugġat ġdid waslu fil-Greċja mill-bidu tas sena forse ħafna iktar fil-Ġermani referjina għat l-opposta dak li għadda kif għattin sur-rapporte. Dann als letzter Kommentar dazu ein Änderungsantrag. Mela, l-aħħar komment fuq dan is-suġġett. Aħna m'għandniex emendi li jissuġġerixxu dak li għadda kif ipproponejti intalek ma nistax nivvotaw fuq illum, issa ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna ġifieri il-voti u eh, kif għattilkom qabel is-sur Gualtieri sej eh, immexxi l-laqa minn issa l qoddim u nistennewh eh, ftit sekondi sa kemm jieħu postu. Dear colleagues, good morning. Kollegi, lodwa tajba. Nittama li kelkom btala ta' sajf zbiħ, issa ġejna l-ura unek u għanna l-ewel seduta tal-votazzjoni fuq la bozz tal-opinjoni fuq il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea il-rapporter l-Onorevoli Peter Zimon u ħalli nibdew billi niċċekjaw ftit li kollox jgħat jaħdem sew jekk joġobkom. nagħmlu test, taħlu l-karti tal-vot fil-magni fil tagħkom ħanaraw. Votazzjoni miftuħa. Għad baqat li ta' minnis biex jivvotaw. Tajjeb, votazzjoni maluqa. Jekk għaw xaħat li mandux il-karta tal-vot miegħu ollu jdejkom, le, imma kullħat raba miegħu proset, mela ħalli nibdew bl-emenda budgetarja u mhux bir-riżoluzzjoni. Mela l-emenda ikon 6-3-1-5 dawk favur kontra assens maddeċ. Mela 6-3-1-4 vot maqsum fuq l-ewel parti dawk favur kontra naħseb eh, għaddiet imma ħjar niċċakjaw votazzjoni miftuħa. Era, fuq l-ewwel parti hemm vot żejjed minn naħaq tal-SND, tajjeb wis, votazzjoni magħluqa u din għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Ikon 6-3-1-6 6-3-1-6 favur kontra maddeċ. 6-3-2-4 dawk favur kontra Nitċakjaw jgħajt il-President, votazzjoni miftuħa. Hello. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Sitta. Tleta, tnejn, tleta. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddet. Sitta, tlieta, weħet, tleta, favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddet. tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddit 6-3-1-7 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 6-3-1-1 favur kontra ħan ċekjaw votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 6-3-1-1 votazzjoni maluqa maddiċ 6305 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 6301 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 6309 favur kontra astensjonijiet għaddit 6303 favur kontra astensjonijiet għaddit 6307 favur kontra Naħseb maddeċ imma ħan iċċekjaw fuq 6307 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 6-3-1-0 votazzjoni miftuħa, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 6-3-1-2 favur, kontra, niċċekjaw fuq 6312, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. 6325, dawk favur, kontra, maddeċ, imma forse ħjar niċċekjaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ. 6306 favur kontra astensjonijiet għaddet 6318 favur kontra astensjonijiet maddeċ 6319 favur kontra astensjonijiet maddeċ 6322 favur kontra astensjonijiet għaddet 6300 favur kontra astensjonijiet għaddiet 6320 6320 favur kontra astensjonijiet għaddit 6308 favur kontra astensjonijiet għaddit. Sajab, grazzi ħafna. Issa, naddu għal vot fuq l-opinjoni kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 5 favur kontra niċċekjaw fuq l-emenda 5 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 6 favur, kontra astensjonijiet għaddit, emenda 7 favur, kontra. Naħseb maddeċ imma ħjar niċċekjaw l-emenda 7. Votazzjoni maluqa. bdeċ. Kompromess B. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddet l-emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddet l-emenda 18 favur no, l-emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddet Issa, l-emenda 21 favur kontra. Niċċekjaw fuq l-emenda 21 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. Emenda 22 favur kontra. L-istess maġġoranza maddeċ. 23 favur kontra Niċċekjaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess ċe dawk favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 29 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 30 favur kontra astensjonijiet għaddit l-emenda 31 favur kontra, astensjonijiet, niċċekjaw fuq l-emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 35 favur kontra astensjonijiet Nitċekjaw fuq 35. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess E. Dak favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 39 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, l-emenda 40 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, emenda 41 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, emenda 42 favur, kontra, astensjonijiet għaddet, emenda 43 favur, kontra astensjonijiet għaddet kompromess F favur kontra astensjoniet għadda kompromess ġe favur kontra astensjoniet għadda test oriġinali paragrafu 10 favur l-emenda ġiet irtirata u xek imma il-test oriġinali għadu jot mela nivvota fuq il-test oriġinali paragrafu 10 favur kontra astensjonijiet għadda, l-emenda 52 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 53 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 54 favur kontra Naħseb ma imma ħan iċċekjaw fuq l-emenda 54 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet b'vot wieħed. Emenda 55 favur kontra. ħan iċċekjaw fuq l-emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, u issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat favur, Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Erbajn favur, tnax kontra, astenzjoni wahda, it-test adottat nifirħu li rapporte Okay. Next meeting. il a li miss issir nar 2-14 ta' settembru. U it-tlieta 15 ta' settembru filgħodu u wara Dal-waqt irċivu l-aġenda Eliza Iva sempliċement biex nitlob il segretarjat li jekk ikun possibbli ippoġġi l-inizjali dim kunjomi għaliex eh, dawn il-Ferreira kollha ma kontx jiena imma kien il-kollega tiegħi jekk wieħed jipprova jidentifika jkun jaf minn fejn ġiet il-proposta eh, jista' jitħawat. Fil-fattiva jiena u kol skantajt meta rajtek tivvota kontra emenda li resaqta inti stess, imma lessa skoprejna li ma konċinti inti, Sinjura Ferreira, Iva, irridu eh, insibu soluzzjoni għalija. Grazzi ħafna, seduta tintema unek.